Eh, dawn, dawn il-passi m'għandhomx imorru li lin minn dawk illi tikkontempla il-liġi komunitarja u l-Kummissjoni se dejjem timxi skont il-liġi komunitarja. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna Kummissarju. Nixtieq ngħid xi ħaġa minn pajis ex-komunist naf x'inhi s-sitwazzjoni u ħadd l-impressjoni li kienet sitwazzjoni simili għal dik li kellna fir-Rumanija. Nixtieq nagħlaq id-diskussjoni l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna l-istrateġija enerġetika tal-Bank Dinji Se ngħaddi l-mikrofonu issa lir-rapporter is-Sinjura Kelle għal ħames minuti. Thank you very much. Grazzi ħafna. Illum wieħed punt ħames biljun persuna bħalissa m'għandhomx aċċess għall elettriku imma l-aċċess għall enerġija prerequisit għall l-eradikazzjoni jew tneħħija tal-faqar li dawn qed jgħixu fih. Iż-żieda fil-prezz tal-enerġija Mm, problematika u jrid ikun hemm aċċess li jibqa' hemmhekk u rridu nagħlqu diskrepanza bejn iż-żoni urbani u dawk rurali u li wieħed ikun jrid jista' jippermetti ħallas għal dan. Aċċess huwa kruċjali u l-iktar sistema sikura użu deċentralizzat ta' enerġija li tiġġedet imma l-enerġija m'għandix biss tkun waħda li tista' seraħ fuq, ma affarijiet oħra jridu jiġu konsidrati bħala tibdil klimatiku, deforestazzjoni, degradazzjoni ambjentali, is-saħħa tal-bjednin kif ukoll il-problemi. Dawn il-problemi ma jistgħux jiġu Eh, meluba permezz tal-fuels kombustibbli dawn għandhom impatt fuq is-saħħa l-ambjent u l klima fl-istess waqt il-kriżi tal-klima qed tagħmel eh, iktar sar dawk qed jgħixu fil-faqar. Il-fuels kombustibbli waslu għal tniġġis li huwa ta' periklu kemm għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għall-ambjent u dawn jiswaw ħafna flus kif u l-prezzijiet tagħhom jiżdiedu hekk kif aħna hekk kif ir-riżorsi ta' żejt u il-gas qed jonqsu. Irid ikun hemm distribuzzjoni indaqs tal-enerġija, irridu aħna nifukaw fuq l-enerġija li tiġġedded, irridu ngħinu lill pajjiżi li qed jiżviluppaw mm, li eh, jieħdu triq differenti. L-enerġija li tiġġedded biss mm, eh, tista' solvi dawn il-kwistjonijiet. Qed nitkellmu dwar riżors li qatt sejis jispiċċa u li ħafna pajjiżi eh, għandhom Eh, abbundanza ta' dawn, ġifir per eżempju xemx ir riħ l-iskemi jistaw jkunu żar fuq skala żgħira u jistaw ukoll jistaħħu n-nies il-poter deċentralizzat dan jaqfidejn in-nies, ġifieri dawn huma demokratiċi. Xorta waħda il-Bank Dinji dan qed jisħaq fuq il-fuels kompostibbli fil-istrateġija tiegħu enerġetika. U ma tantx qed jiffukaw fuq l-enerġija li tiġġedded l-investimenti fil-fuels kompiżibbli qed isiru wkoll permezz tal-intermedjarji finanzjarji u l-Bank Dinji mhux qed jagħmel monitoraġġ adattat ta' dan il-bank qed ikompli dan jagħmel investiment fi l-impjanti tal-faħam u bekk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma sfurzati li jużaw il-faħam għal xiren ta' snin il-politika enerġetika tal-Bank Dinji ma fiex eh, u miex trasparenti. Din il-problema għandha tiġi indirizzata permezz ta' definizzjoni tar rekwiżiti ċari li l-intermedjari finanzjari rridu jimxu magħhom biex dawn jingħataw finanzjament. Er- mija tal-self mill-Bank Dinji lill settur privati jisir permezz tal dawn l-intermedjari finanzjari u l-maġġoranza ta' dan is-self dan eh, eh, settur tal-enerġija enerġija speċjalment dawk li huma extractives. Imma differenza mal eh, ma dawn l-investimenti mem xejn fuq sottoproġetti u l-investimenti għalhekk diffiċli li jikkontrollaw dak li jessir bil-finanzjament permezz tal-intermedjarji finanzjarji. Jekk narraw x'tip ta' enerġija eh, hija e, konsidrata bħala karbonju bax hemm eh, impjanti tal-idroġenu li dawn Eh, dawn ikkawżaw ħafna ħsara lill-ambjent u jisfurzaw in-nies jitilqu mid-dar tagħhom. Din mhux da benefiċċju għas-soċjetà il-ħazna tal-karbonju mm, u mux mm, soluzzjoni għax e, il-diossidu tal-karbonju jibqa' hemm ħadd ma jista' jgħid dan il-gas x'se jagħmel taħt l-art. Ħadd ma jista' jgħid biċċert li dan il-gas se hemm mingħajr problemi ta' xejn. E, In-nies qed u mhux qed jibbażaw il- dawn l-affarijiet fuq ir-riċerka u nafu li l-minjeri tal-uranju jipproduċu ħafna CO2 u ħatma jafxu sejja bil-emissjonijiet dan mhuwiex sostenibbli u aħna isse nivotaw kontra r-rezoluzzjoni jekk il-lingwaċ jibqa l-istess. Imma hemm affarijiet pożittivi wkoll, pal eżempju l-produzzjoni fuq skala żgħira kif ukoll li jitkellmu dwar l-użu tal-biofuels u l-impjanti l-kbar. U aħna wkoll nifukaw fuq it-trasferiment eh, eh, tal-core energy u dan u e, l-lan irrit ikun li l-IPRs dawn e, jipermettu li jkun hemm teknoloġija bi prezzijiet li e, n-nies jifilħu u rridu aħna nimxu mal-weda li aħna milna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kelle. Signora Keller, inti taċċetta blue card minn Sur Martin. Iva tajt is signora Keller in 30 sekonda, grazzi ħafna. Iva, kull ma nista' nagħmel jien hawnhekk nifraħlek eh, għal klim tiegħek, għall analiżi tiegħek, imma aħna dawn il-problemi ilna naffu x'inhuma għall xirin ta' snin ġifieri. Peress li inti tħalt fiktar dettall, inti iktar ottimista dwar l-affarijiet li ddeċidejna li se naħdmu fuqhom, jiġifieri li forsi l-Bank Dinji issa qed jimxi fid-direzzjoni t-tajba. Iva ta' bilħa eh, illa diskutu din l-kustjoni l-iktar minn 20 sena u nittama li l bank Dinji se jitgħallem minn dawn id-diskussjonijiet u ħafna minna se naqblu li l-futur Mm, isera fuq l-enerġija li tiġġedded kien hemm bidla żgħira fl-istrateġija pereżempju eh, qed jiffukaw ftit iktar fuq l-enerġija li tiġedet imma xorta waħda qed jisqu wis fuq il-fossil fuels u fuq eh, l-impjanti ħajdro imma dawn mhux enerġija li tiġġedet jew mhux sospettenibbli għal ħadd. Ġifieri nittama li l-Parlament se jagħmel stqarrija fejn aħna nixtiequ li l-politika Ewropea għall-enerġija u l-politika li aħna nippromovu mm, eh, tkun dak li nixtieq li jneħħu il- eh, lingwaċ fuq il-karbonju il-baxxi fuq il leveli ta' karbonju. Bax, grazzi ħafna. Grazzi ħafna Signora Kelle. Issa nixtieq jiena naddi l-mikrofonu lill-Kummissarju Peelbags, President. Iva, jiena naħseb li kien hemm stqarrija b'saħħitha u nixtieq nisħaq hawnhekk li l-istrateġija enerġetika tal-Bank Dinji aħna nilqgħu għax dan il-Bank Dinji jaqdi rwol importanti eh, fid-dinja u mm, dan jaħdem ukoll fuq kwistjonijiet ta' żvilupp. E, iva, e, dawn il-mexxu l-opinjoni pubblika u e, l-approċ tagħhom ukoll l-istrateġija li żvilupp għalhekk il-punt tiegħi huwa li għandna nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u għandna nagħmlu dan bis-serjetà fl-istess mm, waqt ma nix ninsew aħna xi elementi li huma importanti ħafna hekk kif aħna qed naraw se tkun it-tweġiba tiegħna l-istrateġija. Għat hemm numru konsiderevoli ta' djar li m'għandhomx aċċess għal kull tip ta' enerġija u huwa minnu li ilna niddiskutu l kwistjoni għal 20 sena imma investiment fis-settur tal-enerġija jew inkella eh, il-forniment tal-enerġija nafu li specialment fl-Afrika ta' Sahara dawn marċevux lajnuna ġifiri rridu naraw kemm kbira l-sfida. It-tieni punt it-tieni punt li aħna għandna bżonn nikkonsidraw it-kabbir dawn il-pajjiżi dawn il-pajjiżi li mhix eh, lejn l-iżvilupp għandhom uh, żieda fil-talba u din iż-żieda eh, għand ovvjament eh, għandha timxi tfit mal-forniment, ġifiri hemm sfida addizzjonali u it-tielet punt tiegħi u naqbel jiena ħafna ma' Sinjora Keller is-sustenabilità u li wieħed jantiċipa. Aħna għandna bżonn naraw eh, Eh, x'inhuma l-konsekwenzi fuq tibdil klimatiku u aħna nafu li s-settur eh, tal-enerġetiku l-iktar li mm, jikkawża l-emissjonijiet eh, tal-gas serra u m'għandniex aħna ninsew li l-isfida tal-prezzijiet tal-fossil fuels għadha hemm u d u nittama li eh, se naħdu fuq il-diskussjoni issa u mhux iktar tard. Manna nikkonsidraw din bħala parti mill-istrateġija nittama li il-Parlament jagħti attenzjoni lil Green Paper fuq il-politika eh, fejn aħna niktbu dwar l-aċċess eh, u ngħidu li l-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa pilastru tal-politika tagħna jekk aħna ma nieħdux dan il-pass eh, Eh, diffiċli li eh, nistennaw li aħna nistgħu nikkonvenċu l bank dinji oħrajn li l-enerġija li t-ġeddet li għandna niffukaw eh, fuqa u fl-investiment tagħna. Jiena naħseb li aħna kapaċi li Iva, nimmanġinġjaw l-iskala ta' investiment kun manna bżon il-kuraċ. Iva, bżon ta' ħafna mezzi finanzjari il-lum, imma l-enerġija kull strateġija se dejjem se tirrekjedi ħafna investimenti. Ġifiri, jekk nara li se jkun hemm fil-prezzijiet, eh, l-argument tiegħi dejjem Eh, irrid ikun li l-enerġija li tiġġedet għandha tkun fil-qalba ta' kull politika fid-dinja kollha mbagħad mm, l-arfin tagħna ta' teknoloġiji l-ġodda jagħtuna l garanziji li aħna nistgħu nagħmlu bidla f'dawn il-pajjiżi u jiena nemmen li hemm ħafna potenzjal, potenzjal mhux użat. Jiena naf li l-hydropower iva eh, sors li huwa ta' sfida l-enerġija. Imma jekk ikun hemm sustainabilità ambjentali u l-għalżiet isseħ jiena nemmen li ħafna pajjiżi għandhom ħafna eh, potenzjal li jistgħu jużaw għal eh, eh, dan it-tip ta' enerġija ġifieri Eh, nafu eh, li eh, rridu aħna nkunu ta' eżempju. Jekk u nafu li jintkom se t-diskutu il-rapport eh, fuq il-Green Paper u naf li jek jintkom tamlu dan jintkom se tatuna l-appoċ unbat iktar ikolna argumenti li konvenċu l-banki dinji eh, segu eh, din id-direzzjoni u jikunu iktar immirati ġifiri investu iktar fuq eh, din it-tip ta' enerġija. Imma nafu li l bank ħareġ bi sitt kriterji bħala linji gwida ġenerali għall politika tal-futur ħalli bekk il-bank dinji huwa attiv ħafna fi dibattiti għalhekk E, il-bank dini qassi u mhux xi ħaġa li għandna nibżaw minna e, għallejat tagħna imma għandna nkunu minn ta' quddiem bħala l-Unjoni Ewropea e, u għal dinja li qed tiżviluppa. Nixtieq nindirizza il-kwistjoni kwistjoni oħra il-ftejm ta' Kotonu eh, bażi leġislattiva għal ewem 3.1 biljun li tal-pajjiżi tal-ACP u strument prinċipali il-ACP Investment Facility. Din il-faċilità tiffinanzja l-infrastruttura għal proġetti li huma favur il-klima dwar is-settur tal-enerġija l-ebda proġett eh, jeżisti eh, għal fossil fuels. Il-politika ġenerali ċara ħafna ġifieri li il-proġetti li huma favur il-klima li jiġu finanzjati eh, u dawn għandhom ikunu biżati fuq l-enerġija permezz tal-ilma jew kella xemx dwar il-pajjiżi ġirien jew li huma msieħba tagħna Eh, tresqet proposta mill-Kummissjoni biex ikun hemm bandat bi żewġ biljun eh, għal l-2011 tal 2013 għalli bekk jiġu finanzjati l-operazzjonijiet għal dawk li għandhom xi jaqsmu tnaqqis fil-konsekwenzi ta' tibdil klimatiku. U għalhekk il-proposta tisħaq li eh, regoli u l-proċeduri tal-EIB se jinkludu dispożizzjonijiet meħtieġa għalli bekk il-proġetti li huma viabli fuq livell ekonomiku, finanzjarju ambientali biss eh, se jiġu appoġġati. Għalhekk President jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea eh, iva mm, eh, ipprovdit dawn il-passi federazzjoni direzzjoni tajba u naħseb imma li nistgħu aħna nipprovdu iktar passi biex inkunu minn ta' qudiem u biex sabiex nindirizzaw l-istrateġija enerġetika tal-Bank Dini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kummissarju. U issa fisem il-gruppi politiċi fissem il ppe is-sur Svensson għal żewġ minuti. Sur Svensson. En mycket angelägen fråga som tas upp här denna sena kväll. Grazie ħafna. Iva, il ehm, l-indiskutu il-lum, kwestjoni urġenti, importanti, il- ehm, dan huwa importanti dan fuq il-fossil fuels kif smajna mill-kummissarju il-Bank Dinji dan mm, fassal strateġija importanti għall-enerġija u mem lebda dubju fuq dan u mux għet nitkelmu dwar li neħu l-enerġija li t-nidġes l-ambjent imma għanna nifukaw fuq eh, forum differenti differenti u ġodda u għanna nejnu specialment il-ċittadini li jiexu fil pajzi li għet jizviluppa, per eżempju, fl-Azja, fl-Afrika, fl-Amerika Latina. Il-Kummissarju dan kellem dwar il-qasiet li initru id-djar individwali miljoni huma il-vitmi ta' dan il-fenomenu. Jekk aħna nixtiequ nevitaw li nużaw il-pestiċidi jew il-prodotti li jinitsu jekk aħna nixtiequ nevitaw li nużaw il-korbonju sabiex nipproduċu l-enerġija mela rridu aħna nsibu forom ġodda, rridu aħna natu eh, affarijiet konkreti, rridu aħna ma nifuka fuq l-enerġija li tiġġedet per eżempju tal-ilma eh, tax-xemx, eh, ir-riħ, l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod lura, anzi trid tikkompeti sabiex Eh, tneħħi dawn il-fuels eh, dawn il-fossil fuels li aħna diġa neħħejna mit-territorju tagħna imma rridu nifukaw fuq postijiet oħra. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Onorevoli Arsenis għal l-SND. Grazzi ħafna, grazzi President, nixtieq jiena nifraħ ir-rapporter għal ħidma tagħha ikolli ngħid hawnhekk li aħna So naraw kem l-istrateġija mhux sostenibbli eh, tal-Bank Dinji rajna li dawn eh, mhumiex sostenibbli dawn il miżuri fuq skala kbira kien hemm żieda fi 3% tal-finanzjament tal-enerġija li tiġġedded u Għalek zdidu eh, l-investiment eh, u koll fil-użu tal-fossil fuels. Il-bank din jidan ma jikalkolax eh, l-effetti fuq l-ambjent tal-proġetti li dan il-bank jiffinanzja u jekk se niddiskutu aħna il-finanzjament tal-proġetti differenti Naw, per eżempju, fejn jistgħu jħawlu l-siġar f'dawk iż-żoni fejn jipproduċu eh, l-elettriku u mbagħad eh, hemm il-prinċipju ta' informed consent, free power. Wieħed eh, janalizza iċ ċiklu sħiħ għalhekk nittama li Ir-rapport dan jista' jwassal messaġġ li huwa ċar u li wasal messaġġ fuq il-miżuri tal-ambjent u li riformi li l-bank din jirrid jagħmel fuq livell intern. Grazzi, l-kellimni miss huwa Sur Gurens fisem l-Alde. Għan minuti. President. Il-Bank Dinji taħt il-mandat tiegħu rid jipprova jikkontribwixxi tnaqqis tal-faqar fil-pajjiż li jiżviluppaw. Rridu naraw dak li qed jiġu appoġġjat mill-Bank Dinji. Dejjem irid ikun hemm l-istess approċċ bejn investiment fuq il-post għal dawk is-sistemi għas-saħħa, l-aċċess tal-ilma, il-proġetti ambjentali dejjem irid ikunu skont il-missjoni tal-Bank Dinji ġifieri li ġildu kontra l-faqar bħala priorità ewlenija. Dan huwa l-mandat li aħna tajna l-Bank Dinji. Firigward rigward il-mistoqsija orali li qed nitkellmu dwarha illum li tesprimi l-qas ta' ċarezza fir rigward il-finanzjamenti tal-gas, ta' proġetti tal-gas u taż-żejt, jien nixtieq ngħidha li ġejn. Hemm termini għal referenza tal-proġetti għal tibdil fil-klima li jridu jżommu mal-limiti stabiliti propju minn qabel u irridu nistabilixxu li dawn il-kriteri jiġu integrati la darba il-proġett jiġi mħabbar. Barra minn hekk irid ikun hemm dialogu bejn l-imsieħba u l-Bank Dinji li rrid jiffoka fuq il-tmexxija ekonomika u lokali kemm fil-pajjiż konċernat kif ukoll minn sellef min jisellef u apparti minn hekk meta naraw l-ispejjeż naraw li dawk li provaw ħadnu dawn l-enerġiji u nafu li hemm punti ta' sħassib meta wieġeb l-sur kelle. Rridu nqisu wkoll il-kummenti li diġà għamiltu nittama għal daqstant li l-Bank Dini jagħmel il-prioritajiet u jadottom li lin anke mill-Bank Ewropa għal-Investiment, speċjalment minħabba li s-27 stati membri tal-Unjoni Ewropea huma membri tal-Bank Dinji. Għal daqstant, ma nistawx najdu li ma nistawx ninfluwixxu influenza u l teħit ta' deċiżjonijiet tal-politika fil-Bank Dinji. Rridu nżidu l-isforzi tagħna fil-Bank Dinji u niżguraw li jkun hemm dibattitu li naħseb li jkun utli biex insolvu l-kwistjonijiet mqajmin mis-Sinjura Kele. Grazzi għax-xogħol siwi li għamlet. Il-President, grazzi ħafna. Il-kellim li hija Marisa Mattias għal żewġ minutu nofs. Grazzi President, jien ukoll nixtieq intenni l-ewwel qabel kollox li napprezzaw ix-xogħol tal-kollega għalhekk nappoġġa dak li diġà intqal qabli. Jiena nħoss li rridu nagħmlu xi ħaġa li għadna ma minnix iżda li hija xi ħaġa xirqa li nagħmlu. Hemm numru ta' dokumenti li rarament niddiskutu dwarhom huma proposti li għandna nħarsu lejhom u għandna niddiskutuhom huma riżoluzzjonijiet Hemm riżoluzzjoni partikolari tal-Parlament li tajt li l-programmi finanzjati mill-Bank Dinji waslu għal falliment fuq level dinji, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam il-flus fuq iż-żoni rurali u rridu ngħidu wkoll li bidla tal-istrateġija tal-Bank Dinji meħsuba l-2011 kienet mod iżda mill-punt di vista tal-enerġija nistgħu niġġieldu b'mod konkret biex niġildu kontra l-faqar biex noħorġu n-nies mill-faqar u għalhekk inħeġġu l-bank dinji biex ikollu approċċ għall iżvilupp li jkun jista' jippermetti jippermetti li l-pajjiżi jġildu kontra tibdil fil-klima. Fl-istess ħin għedna li bis-self ta' bħalissa hemm rwol dominanti fuq livell dinji anke fir-rigward l-enerġija. Fir-rigward ċertu għajjun, irridu morru l lin minn din predominanza hemm il-żmien gradwali sal-2015 għal proġetti għal kombustibbli ġej mill-fossili u għal daqstant neħtieġu li jkollna sensiela ta' stqarrijiet minn qabel. Diġem ċertu stqarrijiet fuq pereżempju li għandna nagħtu priorità l produzzjoni fuq l-enerġija fuq livell lokali u fuq skala żgħira u ħafna stqarrijiet oħrajn li qisu l-tibdil fil-klima. Għal daqstant jiena nappoġġa dak li diġant tqal: u naħseb li l-istqarrijiet tal-Parlament Ewropej irridu jitwaslu. Ma nistawx nibqaw najdu ħafna klim fira, ħafna klim sabiħ, unbat ma naġixxux. Għala tinħallu li min jista' jħallas l-aktar jiddeċidi fisem kulħadd. Minna l-oħra rridu nżguraw li l-bank dinji iwassal għal strateġija dinjija b'koordinazzjoni dinjija immexxi mill-ġnus maquda. Skużawni tal-li ftit iktar ħin iżda l-iżvilupp ta' l-ewwel ġenerazzjoni u tat-tieni ġenerazzjoni Irid ikun magħmul b'tali mod li l-istess kriterji jiġu ntużati għal pajjiżi kollha u għaċ-ċittadini kollha tad-dinja. Din hija demokrazija. Issa fisem fisimhom stess nibdew bil-kollega Hans Peter Martin għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Fis-snin 70 u fil-bidu ta' snin 80 il- nuqqas ta' ekonomija li kien hemm mill-Bank Dinji kienet xi ħaġa li konna niddiskutu ta' spiss. Donnu li kien hemm riforma tal-bank, iżda issa qed nisimgħu li hemm distak differenti fil-pajjiżi differenti, pajjiżi li qed jiżviluppaw u dejjem qed tirrepeti l-istess storja. Iżda fejn spiċċaw dawn il-proġetti l-kbar li konna tkellimna dwar dwarhom fejn huma dawk l-impjanti tal-pannelli solari, tal-pannelli fotovoltaiċi, tax-xemx. Xfejn huma dawk il-proġetti sostenibbli fil-foresti tal-Vjetnam jew tal-Amazzonja pereżempju? Fejn qegħdin l-impjanti tal-enerġija ġejja fil-Kenja? Xejn, donnu eb kollox. U dan jiġi kopjat b'mod perfett mill-Unjoni Ewropea għanna ħafna stati kbar li għandhom xaġa f'idejhom iżda mbagħad ma jitwettaq xejn. U għalhekk ma naqdux nistaġbu li ċettadini mill-tielet dinja qegħdin jgħidulna li ma jridux aktar jgħixu fil karavow. Iżda rridu jmorru l lin jidħlu fl-Unjoni Ewropea u mhux fl-Unjoni Ewropea anzi fl-Istati Uniti. U għalhekk hemm prokrazija sħiħa fid-diskussjoni kollha li għandna llum għaliex l-istqarrija ta' miljuni ta' nies hija xi ħaġa xirqa għaliex irridu nifmu meta issa biżejjed għax dak kollha li qegħdin eh, jeħlu f'dawn il-proċeduri tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea jgħidu li dan ma jistax jibqa' sejjerek, irridu nkunu aktar inċiżivi u nistiednu lill bank Dinji biex jagħmel xi ħaġa issa minnu fih għaliex għanna il-kumitati għall-izvilupp il-delegazzjonijiet għall-ACPs meta mbagħad ir-riżultat huwa wieħed fieraħ fejn għanna dokument li jirreferi biss għal dawn l-affarijiet li ġiġa semmejt għall affarijiet ta' sebajnijiet per eżempju. Din hija xi ħaġa tal-tamir il-wiċċ. Konkludejna. Issa naddu għal kellima l-oħra.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 Naħseb li kulħadd jaf li għandu ruol importanti l-bank dinji fil-pajjiż li jiżviluppaw. Iżda dan mhux dejjem huwa xira. Aħna tlabna fil-votazzjoni maqsuma fil-grupp tiegħi fir-rigward il-rivoluzzjoni għaliex fuq ir-riżoluzzjoni għaliex naħsbu li din hija kritika fir-rigward il-bank dinji. Ma naħsibx nistgħu nagħmlu kummenti fir-rigward il-bank dinji b'tali mod li l-enerġija tkun nadifa u dak li mhux favur l-ambjent Ma naħsibx li din hija xi ħaġa leġittima għaliex l-enerġija nukleari tintuża bil-bosta f'ħafna stati membri tagħna. U pajjiżi li jiddependu fuq iż-żejt u l-gass dawn iridu jnaqsu l-emissjonijiet u dan xi fisser fisser spejjeż huwa maqsum mod mhux proporzjonali fost l-istati membri. U għalhekk irid għoddu kawti u attenti meta nitkellmu ma' oħrajn imsieħb oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea kif għandhom jiżviluppaw l-ħtiġijiet tal-enerġija tagħhom. Iva rridu nappoġġaw il-proġetti fuq skala żgħira, fuq ftit emissjonijiet u rridu nimxu lejn diversifikazzjoni tal-enerġija biex bekk ma nibqgħux nidependu fuq l-enerġija. Aħna nixtiequ li l-Bank Dinji jinvesti fil-enerġija li tiġġedded u ttejjeb l-effiċjenza tal-enerġija. Iżda rridu nżommu f'moħħna il-mod kemm l-enerġija tista' permetti li nies joħorġu mill-faqar. Rridu naraw xinu l-għana u l-jieni tagħna li konna approċċi bazzat fuq saffi differenti biex bekk naraw nlaqqaw flimkien l-aspetti soċjoekonomiċi u nżommu dan f'moħħna meta niżviluppaw il-proġett importanti. Din hija kompetu importanti ħafna u noqogħdu attenti li l-Bank Dinji jagħmel dan ix-xogħol. Il-Kummissarju Peerberg qed jemes tant importanza lejn l-iżvilupp ta' proġetti tal-enerġija dawn il-pajjiżi li tiżviluppaw u darrajni fil-Green Paper u għandna nappoġġaw din l-istrateġija. Domni xari deputata Silvia Adriana Țicău. Luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Onorevole Ticău. Grazie, Sir President, Commissariu. Ħafna nies madwar id-dinja m'għandhomx aċċess għall elettriku u ħafna mid-żoni rurali dan qed iseħħ ukoll u għalek rridu nraznu l-faqar u dan sal-2015 u jek nipaw sirin jek dan lan mux u għalek nishtiq najt li 800 miljon persuna jek nżommu ma din il-mira mux ser ikollu maċċessa l-elettriku u moħrajn li misser kollu maċċessa l ilma tajjeb għax-xorb, għalhekk irid attenti li nagħmlu investimenti għal kull sena ta' 40 biljun dollaru, jiġifieri 6% tal-GDP dinji. Din hija waħda mill-miri l-aktar importanti għal pajjiżi li tiżviluppaw u fost li xkil li ġie identifikat għall-implementazzjoni aħna għandna spejjeż olin biex ikun hemm netwerk ta' enerġija fil-żoni mbeda jew fil-żoni rurali, in-nuqqas ta' benefiċċji fiskali, il-kapaċità daqsa fil-ġenerazzjoni tal-elettriku, ecc. U għalhekk irridu għodu attenti fil-ambitu enerġetiku. Irridu nigarantixxu li jkun hemm l-iżvilupp meħtieġ f'dawn il-pajjiżi biex bekk ikun hemm l-użu tal-enerġija elettrika. Dan ikatta l-impiegi u nafu li fl-2014 l-Bank Dinja qal li se jibda ikunem hemm prezzijiet tajbin fuq medda twila ta' żmien li jkunu sostenibbli, speċjalment mill-punt di vista ekonomiku. Din tista' tkun importanti jekk irna nżidu sigurtà tal-enerġija pereżempju f'pajjiżi bħall-Indja. Dan it-naqqis jista' jwassal biex innaqsu dipendenza fuq l-enerġija ta' kombustibbli ġejjin mill-fossili u tkun antidotu għal prezzijiet dejjem varjaw fuq iż-żejt. Għalhekk għandna nappoġġaw dan il-proġett biex intejbu l-effiċjenza tal-enerġija, nejnu l-produzzjoni lokali tal-enerġija u nigarantixxu l-interkonnessjoni bejn il-pajjiżi differenti. L-Onorevoli Balċitis, għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, Sur President, Kummissarju. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal din il-kwistjoni rilevanti u fil-pront f'waqta għaliex il-politika tal-enerġija hija kwistjoni rilevanti ħafna u tevita kull tip ta' mezz li tejjeb il velta ta' il-kwalità tal-ħajja u jxekkel ukoll il-possibilitajiet li nikkontribwixxu għal tkabbir ekonomiku l iżvilupp Għalhekk il-problemi ewlenin li qegħdin ixekklu l-iżvilupp ekonomiku dan il-pajjiżi qed ikompli għaddej u tikompli żommhom fil-faqar. U għalhekk dan huwa tħassib qed nisimgħu 1.5 biljun persuna li m'għandhomx aċċess għall-elettriku u 2.5 biljun persuna madwar id-dinja jużaw il fuel biologiku u għalek irqodu attenti minħabba l-konsum. L-istrateġiji tal-Bank Dinji sissa ma kienux qed jiksbu ħafna riżultati tangibbli u il-fossil fuels għadhom l-iktar ejjun li nużaw fil-sorsa tal-enerġija tagħna. Ħafna investimenti kun hemm ikunu ntużat għall impjanti li jaħdmu bil-faham u dan nafu li wasalat l ġis. L-impenji ta' meċeja tal-G20 biex jappoġġaw dawn il-proġetti għandu jitwaqqaf minnu fih, speċjalment wara s-sena 2015. Dan huwa pass li nilqaw iżda ta' bilħaq għandna nsaħħu wkoll il-kontroll u l-monitoraġġ sabiex bekk niżguraw li dawn il-proġetti jikkontribwixxu għal titjib ta' livelli ta' jxin u standards ta' jxin li aħna tant napoġġaw. Grazzi, membri, qed nippruvaw naslu lejn it-tmim ta' din il-laqa. U issa ser naddu lejn il-proċedura KHDI. Is-sur Rubik nitorbu jżomma l-minuta. President, Mod partikolari nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Pibalks bħala ex Kummissarju l-Enerġija huwa familjari mal-istrateġija tagħna u jiena grat għall kooperazzjoni li kellna miegħu. Huwa jaf li għandna xogħol diffiċli ħafna u tekniku x'namlu għaliex l-Ewropa titkolla rwol mexxej iżda għandha tħallas ukoll l-Ewropa u l-istituzzjonijiet Ewropej ser ikollhom rwol importanti x'jaqdu meta jinfluwenzaw il-strateġija tal-Bank Dinji biex bekk jiżguraw li lajnuna l-iżvilupp tippromovi il-familji u l-imprizi tal-familji għaliex dawn jipprovdu economies of scale u għalhekk aktar investiment. Waħda mill-aktar kwestjoni importanti hija l-ħażna tal-enerġija u din għandha rwol importanti x'taqdi fl izvilup u l-kooperazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Mr. President. Sean Kelly għal minuta jek jozbu. Naħseb li dawk li għadhom għawn hawn illejla donnom m-meċxija minn xi enerġija li t-ġeddet jew xie eh, saħħa divina, misna għanna xiraġġira fuq rasna. Iżda hija kwistjoni taħraq hawnhekk u diffiċli li qed nitkellmu dwar għallun. Il-kummissarju laħaq bilanċ probabbilment aktar minna fir rigward dak li għanna namlu, dak li rrid isir fil-ġejjini, iżda nixtieq nifoka fuq ċertu punti. L-ewwel nett hemm pajjiżi li huma li qed jiżviluppaw dawk li huma diġà żviluppati. Jekk għandhom riżorsi għal faħam pereżempju jew riżorsi oħrajn ta' materja prima se jużawhom iżda aħna nifinanzjawhom jew le. U fl-Ewropa fir-rigward eh, Kyoto u Cancun aħna ridna mmexxu l-aġenda tagħna u naħseb li dan huwa xiera iżda s-Sur Martin sa ċertu punt għandu raġun irridu namlu irridu naġixxu b'vuċi waħdanija u nġildu biex il-Bank Dinji ikun jista' imexxi proġetti aktar fuq l-enerġija li tiġġedded. Köszönjük szépen, eh, képviselő úr! Grazie ħafna. U fl-axħar, il-Kummissarju Peebles nadulu l-kelma għal żewġ minuti jekk jogħġbok. I think it's a very important uh, debate. Naħseb huwa dibattitu importanti ħafna minkejja li wasanna kważi lejn nofs il-lejl. Għax naħseb li l-istrateġija tal-bank din hija opportunità hija opportunità biex tabelħaq wieġbu għall isfidi tal-enerġija. Jekk nagħtu ħarsa wkoll lejn l-aġenziji ta' internazzjonali x'qed jgħidu dwar il-faqar tal-enerġija, dwar l-enerġija li tiġġedded hija daqs enormi li għanna ta' sfidi qudiemna, iżda flimkien bit-mexxija tagħna nistgħu nagħmlu il-bidla tant meħtieġa. Jekk nħarsu lejn l-istorja tal-unions tagħna tal-miri tal-enerġija li titġeddet kienet kważi mira impossibbli dak iż-żmien meta tkellimna dwar ftit percentaġġ. Iżda issa jidher li wasalna lura triq tajba. Iżda xi kultant trid ikollok il-kuraġġ u tmur tkun aktar ambizjuż fl-isfidi tiegħek. Il-Bank Dinji għamel proċess miftuħ, naf li kien hemm il-ġimgħa f'Washington fejn nitkellmu fuq affarijiet importanti u nittamaw li l-Bank Dinji issa jkun miftuħ biex jilqa' dawn l-idejat ġodda. U jekk ikunu karaġġużi, dan ħajati kuraġġ aktar lil bank dinji u għalhekk sa ċertu punt jiena nħoss li huwa importanti li aħna nidjalogaw b'spirtu miftuħ u b'idejat innovattivi għal bank dinji għaliex inkella ikun hemm min jipprova jnaqqar dawn l-isfidi. Issa rridu naraw fejn ikun il-puntat luq tagħna. Iżda hija kwistjoni importanti li nħarsu lejn l-aċċess għall-enerġija. Ġdan xi fisser ifisser li mhux biss ikun hemm aċċess tal-enerġija iżda tkun waħda sostenibbli u effiċjenti. Dan l-aħħar snin rajna x'inhu xejrid fuq dawk il-pajjiżi li qed naħdmu magħhom u rajna li hemm urbanizzazzjoni enormi u għalhekk sa ċertu punt dan biddel ix-xejra kollha tal-enerġija. Anki żbalji ta' agglomerazzjoni u għalhekk l-effiċjenza tal-enerġija għandha tkun parti minn din l-istrateġija. Iżda l-iktar ħaġa importanti hija li nallakaw il-200 miljon euro. Ma tax tista' tagħmel wis għal faċilitazzjonijiet għal faċilitajiet iżda rridu nagħmlu pjanar fuq medda twila ta' żmien. Għaliex il-punta u li tagħna għandu jkun l-enerġija li tiġġedded fl-Unjoni Ewropea u bil-kapacità tagħna flimkien mal-bank jien nistgħu nagħmlu xi ħaġa tant importanti mhux biss għall-fornituri tal-enerġija iżda wkoll pass importanti sabiex niġildu tibdil fil-klima. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi kommissarju. U sa fl-aħħar ħan nitkellem bl-Ungaris